much, Senior President. I fully, fully realize that... Uh, uh Grazie, Sir President. Iva, tjafas il-ħin. L-xilla għannet nir kom ta' mistoqsijiet kom Illa li kienet konferma ċara illi xinnidu għal l-esperti, l-esperienza illi għandu l-Komitat għall ambjent il publiku s saxħom kifu kol dak għall-industrija u l-enerġija kien hemm ħafna dedikazzjoni għall-Ewropa u għat-ħassib ta' ċittadini Ewropej illi ntwera hawnhekk f'dan id-dibattitu u fil-ħidma ta' żewġ kumitati illi hemm involuti f'din il-ġistura ġdida. Naf illi intom ħdimtu f'dan il-qasam għal ħafna ħafna snin u l-esperienza ta'kom enet l-xġibżittuwa mal-xogħol li jsir dan il-qasam li huwa tassew kruċjali għal ħames snin li ġejjin. Illum tkellimna wkoll dwar il-ġejjieni. Nista' naqsam magħkom dawn l-aħħar ftit minuti li fadlilna il-kriterji li fuqhom ċittadini Ewropej ħajġu dikawn office minn ħames snin. Mistoqsijiet sempliċi, nesċinna nġildu l-kabjament klimatiku, nesċinna l-Europa n-tua enerġija nadifa, rħisa u aċċessibbli, nexxinna natu l-ċittadini sigurtà, solidarjetà u fiduċja fil-qasam enerġetiku, nesċinna nerġgħu nibdew bitkabbir irnexxinna nħol u impjiegi ġodda preparajna lill-Ewropa għal kompetizzjoni ħarxa f'dinja globalizzata u l-aħħar mistoqsija irnexxinniex namlu dan b'mod Ewropew, jiġifieri b'rispett lejn l-ambjent, politika sostenibbli u standards soċjali olja Mizmuma, toġibiet faċli għal dawn il-mistoqsijiet diffiċli memx u ħajkonna verdet minn ġurija ħarxa ħafna il għaliex il-miri ma tassew ambizzjużi. L-sfidi huma kbar jiena nemmen illi l-Ewropa tinsab f'pożizzjoni tajba bl ingredjenti meħtieġa kollha biex isiru l-bidliet meħtieġa. U nemmen li fl-imkien nistaw iva namlu differenza. Ħdemt ma bosta minkom fil-mandat attuali tiegħi li xpalma tafu jiena kont responsabli mal-rabtiet tal-Parlament Ewropew, ħdimt l-iktar fil-Kumitat tal-Affajt Kostituzzjonali, il-Kumitat tal-Affajt Legali, ħdimna anke mas sur President fil-qrib ħafna fil-konferenza tal-Kumitat tal-Presidenti meta u kien imexxi il-Parlament Ewropew. Jiena nemmen anke li f'kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet komunitarji tagħna għandu jkollna dialogu strutturat, ġifiri jkollna rabtiet mill-qrib bejn il-Kumitat u il-Kummissjoni fil-effettività, fl-evalwar tal-ħidma tagħna ta' rizultati komuni u jekk ikolli l-appoġġ tagħkom jiena nkompli dan u nippruvaw inkomplu meċu bl-aħjar mod possibbli biktar mod effiċenti u jiena ser nkun nista' nkun nippreżenta ruħi hawnhekk meta tiħtiġuni fuq livell anki personali li x'nemmen il-biss li flimkiena nistaw aħna nilħu l-miri ambizzjużi li għanna għalina għal ħames snin li ġejjin. Għadda stant il-grazzjament lilkom il-kol tal-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi tal-atmosfera eċċellenti f'dan ismiħ apprezzajta u jekk ikolli l-approċċ tagħkom jiena tassew ħerqan naħdem magħkom il-kol. Grazzi. Uh, thank you very much, uh, Mr. Commissioner Vice Grazie Commissario. Grazie tal starijiet tiegħek, grazie tal dawn ħames tiem ta' xogħol ibes biex preparajt ruħek għas miħtana il-kollegi kolla tana, grazzi li l-kom u koll tal-paċenzja il-jurejtu. Intom sewa għandkom għal qalbkom l-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Għal kull koordinatur nixtieq ngħid lil il-laqa sejra tkun għada fid-disa u nofs qabel niltaqgħu mal-Kumitat Envi. Grazzi mill-ġdid lil Ġanni Lavija, ko-president tal-laqa tagħna Grazzi l-koordinaturi fil-fatt il-laqa għadda fil-disa un-bat wara niddiskutu mal-koordinaturi tal-Kumitat Itri fil-fatt għall-evaluazzjoni finali. Nittama li Mikel sar il-ħin kolkom iklat tajba. Saħħa.